dalodu ħadet parti fil-laqa interparlamentari u kien hemm diskussjonijiet eċċellenti mill-kontraparti tagħhom il-Parlament Ewropew u sinċerament inħossu nittamaw illi jiġu